Reimer Böge jelen. Dibattitu, nibdaw sessjoni dibattitu konġunt fil fond Ewropew ta' Aġġustament tal globalizzazzjoni u rilokazzjoni tal-intrapriżi fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel net għanna il-kwistjoni fuq il-Belġu u fuq bat fuq l-Irlanda mbagħad wara ngħaddu għal mistoqsija orali fuq eh, rilokazzjoni tal-intrapriżi fl-Unjoni Ewropea nati il-mikrofonu l-rapporter Berg għal erba minuti. President Commissario, jiena qed nippreżenta rapport fisem il-Kumitat tal-Budget għal mobilizzazzjoni tal-Fond eh, ta' ġustament tal-Globalizzazzjoni Ewropew. Għanna żewġ każijiet, waħda